Senjura Votman Sedir minn flokki sinjora Nets Unterbrook u skont artiklu 7 paragrafu 1 u skont eh, l-artiklu 4 paragrafu 1 iż-żewġ MPs ħajġu maħtura nixtieq nilqom hawnhekk u nixtieq eh, infakk nfakkarhom li sakemm il-kredenzjali tagħhom jiġu verikati huma mbagħad se jieħdu seda tagħhom fil-Parlament. Mbagħad seda ta' drittijiet u se jiffirmaw ukoll dekirazzjoni li